Colleagues, ladies and gentlemen, can I bring the meeting to order? It is five past three now. Kollegi, nibdew il laqatana tlieta u ħamsa. Nilqa grupp ta' vizitaturi, ta' 30 vizitatur, membri tal board mill-Partit Liberali fil-Ġermanja fuq stedina tal mpp Peter Reimers nilqakom fil-kumitat tagħna. Nispera li din il-laqa tkun utli uh, għalikom. Naħseb indunajt li bleċetin ta' sur kanċan dawk il-membri tal-Ewropa ta' fuq jiġu fil-ħin u dawk tan-naħat isfel jiġu tard. Għalek edin ħames minuti tard. Ma msomma, nilqakom il-koll. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna l-approvazzjoni tal-abbozz tal-aġenda. It-tieni hija l-approvazzjoni tal-minuti ta' 30 ta' Jannar. Umbagħad il-minuti tal-20 ta' Frar. Tajjeb. Issa ser naddu għat-tielet punt il-Port Services Regulations kambju ta' opinjonijiet. Votazzjoni għal għada ġiet poposta, posposta. Skur is-Sur Fleckenstein se jagħtikom ir-raġuni għalfejn il-President ħa din id-deċiżjoni. Kjoġbok. Grazzi, grazzi ħafna. President. Kollegi, probabilment din miex liktar ħaġa sempliċi jiena mort f'portijiet differenti kena smieħ zaħir uh, ġewa Rotterdam u kol dil kwistjoni kena skambju ma uh, stakeholders differenti ma' soċjazzjonijiet tal-trade unions. Fiħdan il-qafas tal-konsultazzjoni sibna għattu kompromessi fir-rikward ta' proposta tal-Kummissjoni bilanċ għallok taktar manuvra u trasparenza fil-qasam tal-infrastruttura tnaqis fil numru ta' service providers tal-portijiet l-standards minimi, ridna nassikuraw li ma kienx hemm wis burokrazija meta niġu għal konsultazzjoni u kontrolli. U naħseb li f'dan l-istadju nixtieq nirringrazzja lil DG Move u li Shadow Reporters għal kooperazzjoni tagħhom. fl-aħħar ġimgħa il-ġimgħa l-oħra fej Strasburg jindunajna li ma nistgħux nikkonkludu dan ir-rapport dan il-perjodu leġislattiv hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel għaliex m'għandniex kompromess fuq eh, l-iskop tal-kapitlu tal-Market Access. Il-Kummissjoni trid tiddiskuti servizzi tal-passiġġiera u kol Fedan il-gruppi kien hemm opinjonijiet differenti u ma stajniex naħdmu eżattament fuqha. U allura vot mingħajr kompromess u mingħajr ftehim f'dak li huwa punt ewlieni ta' din il-leġiżlazzjoni għandna ma rridniex nieħdu dan ir-riskju. It-tieni raġuni hija li sam il-bidunet aħna edna b'mod unanimu li ir-regolamentazzjoni tal-portijiet hija marbuta ma' direttiva tal-konċessjonijiet, il-Concessions Directive, u kol l-għajnuniet tal-Istat. direttiva tal-konċessjonijiet f'dwara ħadna deċiżjoni nista' nkunu sodisfatti biha iżda fuq eh, l-għajnuniet tal-istat ma kienx eżattament ċar x'konna ser niksbu kienna laqa konġunta ma DG mm, fuq il-kompetizzjoni biex tiddiskutu din il-kwistjoni tal-għajnuna tal-istat. U kien hemm żewġ oqsma li għajmu tħassib l-iżvilupp tal-għajnuna tal-istat tal-infrastruttura, qegħdin nitkellmu uh, linji gwida speċifiċi għas-settur u kol labot għal eh, block exemptions hemm xi regoli speċjali speċifiċi. Dan jaf isir fl-2015. U però jaf xi dubi Dimna fuq dawn id-deċiżjonijiet f'dawn l-aħħar tliet snin. Hemm ukoll kwestjonarju minn naħa tal-Kummissjoni bibgħut lil wut mill-Istati membri fil-qatana mal dg Competition. Diskutina l-kwestjonarju li ndbat pero marċivejni eżattament risposta għalija. Għanna kol il-kwistjoni tal- pool imports. Pero kem tħassib li l kubizjoni jaff taħdem minn lati ieħor fuq il-kwistjoni U l-rendunajna li eh, irrit iktar sir, irsir iktar xogħol fuq dan il-fajl biex qabel ma nindunaw xi tagħmel eżattament Digi Competition ridna badna ittra li Sur Simpson biex ngħidulu eżattament dwar is-sitwazzjoni kif inhi. Umbat eh, ndbatet ittra minnu l kummissjoni kanċi l-ġdid il-Kumitat se jkun qed janalizza din il-kwistjoni, ovvjament din il-Kummissjoni mista tajt le ma ċanna bżonna iktar. Qed nieħdu dan ix-xogħol in konsiderazzjoni u nisperaw li dan ser isir ehm, matul il-leġiżlazzjoni li jmiss u sitwazzjoni u x-xogħol ikun iktar faċli, iktar sempliċi. għallura t batija hija din li darba li jmiss meta nerġgħu niddiskutu din il-kwistjoni nisperaw li diskussjonijiet tagħna ma jitħallew għall-aħħar tal-perjodu leġislattiv grazzi. Uh, Mr. DeBacker for the Liberals. Sur DeBacker għall-Liberali jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President. Naqbel ma dak li is sur Flingenstein. Għanna Aħna ħdimna fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal ftit ġimgħat mhux ħażin issa u naħseb li kien bidu tajjeb ħafna għal diskussjoni. U naħseb li wkoll irridu naħdmu mhux biss fuq DigiMove imma wkoll fuq servizzi oħrajn fil-Kummissjoni biex bekk ikonna Approċċ iktar cross-cutting għad dossier, imma sfortunatament għadna ma ħadniex risposta. Ma naħsibx li ser ikun ovvju li nsibu kompromess tajjeb, imma li rridu intejbu fej possibli l-autonomija tal- l-entrepreneurs tal-partijiet u naħseb li mixin fi direzzjoni tajba li manager ta' dawn il-kwistjonijiet hemm ukoll il-kwistjonijiet tal-market opening, aċċess s-suq. Sfortunatament ma rnexxilniex nilħu kompromess hemmhekk imma naħseb li irridu fil-fatt proposta u rridu pożizzjoni ċara mill-istituzzjonijiet Ewropej fuq il-portijiet. Hemm elementi importanti ħafna li rridu naħdmu fuqhom għandna bżonn ta' iktar ċertezza legali fir-rigward ta' dak li jsir fih dan il-portijiet. hemm ukoll id-dialogu soċjali ta' din il-kwistjoni u rridu nagħmluha ċara eżattament r regoli għall-Unjoni Ewropea. Nisperaw li tinata priorità l mandat u nisperaw li nkunu nistaw niksbu kompromess ċar fuq ir-regoli Ewropej jridu naqblu magħhom fuq dawn għaliex dawn huma meħtieġa biex inkunu nistaw noħolqu ċertezza legali għal partijiet nirridu nenfasizzaw li l-partijiet huma parti me sensla ekonomika tal-Ewropa u allura rridu natuhom biżżejjed lok fejn jiżviluppaw kif suppost għal-futur. Grazzi, Sur kamera l ħodor Grazzi, din probabilment hija darba li jena niddiskuti naħdem fuq dan il-pakket tal-partijiet. Naħseb li Sur Palazzi li kien il-Kummissarju ta' Trasport ta' kizmen kien beda dan il- um, pakket li mbagħad intbagħat lura li mill-Parlament xejn ma nbidel ġi lura sena u nofs wara u żabas kim il-Hamburg kien favur ħafna iżda mbagħad ma ġietx aċċettata maġġoranza kbira u għal darba oħra nerġgħu nirċivuh. Għattila darba din mhijiex aċċettabbli. Ilna din is-sitwazzjoni, għandna din is-sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni qed titratta dawn il-kwistjonijiet ta' għajnuna tal-istat, tal-partijiet u fl-istess ħin toħroġ leġislazzjoni ġdida din ix-xaġa tal-imġienen. jew noħorġu bl-estate aid xini u bat noħorġu b'din is-sitwazzjoni għal partijiet jew inkella xejn din jew kol marbuta ma 13-70 bil-rigward tal-ferroviji. E, e Kenna leġizlazzjoni hawnhekk li la fissija fil-Ġermanja l aħħar sena. Il-Kummissjoni manda l-ebda interess dwar dak li qed isir fil-verità. Tirreaġixxu għal leġizlazzjoni imma jiena naħseb li f'kumitat li għandu daqshekk esperjenza mbagħad nirċievu fl-aħħar minuta pakkett war il-portijiet xit tifmu hawnhekk, x'inhi s-sitwazzjoni politika? Kenna ħafna esperjenza b'dan il-pakkett. Għalfej jisna er, er, għalfejn raqdu għal dawn l-aħħar erba' snin u issa qed jiġu għandna ma naħsibx li għandkom tkunu wis sorpriżi li din is-sitwazzjoni. U jekk tagħmlu l-istess ħaġa fil-perjodu leġislattiv li jmiss, naħseb li ser tkunu fl-istess sitwazzjoni eżatt. Jekk ser nirrevedu l-għajnuna tal-istat tajjeb. Imma, provaw inkunu ċari id-darba li jmiss u naraw x'inhi r-realtà. Is-suret Barnali Sjari kjoġbak. Grazzi President, jena ninsaf situazzjoni kolli najt li għal darba qed naqbel ma' Sur Kramer, bis qed naqbel miegħu. <laughs> Probably. um, Probabilment l-unika darba f'dan l-ħar ħames snin. Um, I do find myself eh, sibtruħi naqbel njew fuq eh, il-bżon li fuq din is-sitwazzjoni li din dan id-dokument wasal tantajt tilet darba, tilet darba ġi ma ġiex aċċettati, ma ma aċċettat. Mm, inti President u kol kontaw meta milna l ewwel żewġ tentattivi fuq din il-bicċa xogħol u eh, x-xorta jider li għadna fej fil-punt ta' tluq ta' dan id-dibattitu ma jistax ikonna din il-pożizzjoni fejn il-Parlament jgħid le darbtejn u mbagħad il-Kummissjoni terġa' lura pakkett ieħor u tajt li eh, eh, f'xi mod aħna se nibnu femtna. Huwa ċara li għalli negozjati li aħna kellna fix-xhur ġemat li kena turi regolamentazzjoni ta' servizzi tal-partijiet fl-Unjoni Ewropea ma taħdimx tajjeb, mhix tajba u l-Kummissjoni suppost ħadet nota ta' din il-kwistjoni u kellha anzi tirtira l-proposta tagħha għaliex minkejja xi titjib li sar fit-test ir-regolamentazzjoni hija fil-qofol tagħha eh, one size fits all u mhux qed qis portijiet differenti li huma ta' daqs differenti li jiġu maniġati differenti fl-Ewropa kollha. Kull port huwa uniku u jaġixxi b'mod differenti, jaħdem mod differenti irrit jimxi ma liġa tal-kompetizjoni u kol, u nix nibżaw li eh, il-partijiet jisegwu strateġiji individuali. Nen huwa l-aħjar mod ta' kif ikun hemm tkabbir u din ir-regolamentazzjoni qed tirriskja dan it-tkabbir fi żmien fejn aħna tant għandna bżonn it-tkabbir. Fir-rigward tal-ispeċifiċajiet, aħna wasalna mm, naħseb biftejmen unanimu li ma niproġedux bil-vot f'din dan il-parlament għal raġunijiet li ġasemmejna li smajna minnaħat tal-rapporter. Għanna kolla għamal kummissjoni responsabli u għanna bżon tektar ċarezza qabel ma nkunu nistaw niproċedu. Il-laqa ta' xedaw rapporters mal-kummissjoni ħawdet iktar is-sitwazzjoni mhux kjerifikata u nispera li l-Kummissjoni qiegħda tisma' tajjeb ħafna dan il-punt li aħna għandna. Mhijiex biss kwistjoni tajnuna tal-Istat, aħna qegħdin il-bot ħafna minn qbil fuq l-ambitu ta' regolamentazzjoni. Aħna qed nitkellmu dwar eh, pilotage, towage u kwistjonijiet oħra individwali fejn hemm opinjonijiet totalment differenti fil-Kamra kollha u fejn il-kapaċità ta' ehm, kompetizzjoni ta' prezzijiet, eċetera, u segwu strateġiji individwali ta' negozji u huma xi ħaġa ewlenin, ewlenija li fuqhom joperaw fuq il- il-portijiet. Din il-regolamentazzjoni mhijiex abbozzata b'dan il-mod, Nikkonkludi billi ngħid li nilqa' fatt li aħna mhux ser nipproċedu bil-votazzjoni f'dan il-Parlament, jiena nerġa' ntenni l-fatt li aħna ser nħeġġu l-Kummissjoni biex tirtira din il-proposta u jekk ma tistax toħroġ lura boħra ħjar tinsa din l-idea kollha totalment. Grazzi. Mr. Bradman, Mr. Rike. Grazzi għandu s-sassur Rike. Grazzi, President. Nibda billi najt li mux għed nitkellem fissem il-PPE. Eh? Forsi jixtiequ jitkellmu għal-jom nfusom iktar tart. Nitkellem għonek fissm istess, għandi xie kommenti ġenerali xnamen. L-ewel net nistaw naraw il- problemi kbar li hemm fil-qafas ġenerali kif qal is-Sur Bradburn il-problema hija din li il-kwistjonijiet ewlenin marbutin mal-ġeografija. affarijiet differenti ħafna flotta differenti marittimi hemm possibilitajiet differenti kif ukoll diffikultajiet differenti biex nippruvaw nassiguraw li regolamentazzjoni Twassalna għal rekwiziti indaqs fir rigward ta' obbligazzjonijiet regolatorji fil-bahar ta' fuq, per eżempju, situazzjonija differenti minn dak mill-bahar l-iswed, e, situazzjoni ġeografika differenti ħafna mm, bejnietom. Punti u kwer jekk aħna nippruvaw nużaw din ir-regolamentazzjoni l-ġdida biex niftu iktar kompetizzjoni u nirregolaw se niftħu l-kompetizzjoni li tkollna gwaljanza tal-kompetizzjoni. Nixtieq infakkarkom ukoll li rridu niftakru x'qed isir fir-rigward tal- ah, sidien tal-bastimenti. Il-partijiet għedu servizzi l-sidien tal-bastimenti. Bat meta niġu trasporti, trasportazzjoni, tal-containers hija parti kbira minn din l-attività li wkoll qiegħda tikber din il-mixja lejn iktar konċentrazzjoni globali. Il-sidien uh, huma uh, miġbura fit gruppi P6, P3, P2 il-kumpanija l-iktar kbar tal-shipping eh, li ma valuti għawnek. Għat eh, naraw bidla kbira li għet jisir fil rigward ta' profista tal-trasport u kif il-sidin eh, tal-bastimenti għedin jaħdmu. Dawk li użaw il portijiet mux neċessarjament jgħodjatu kas kif u mafruti servizzi u Għaw jek nitkellem mod personal ħafna fi rekolli najt li nqoddu attenti ħafna, nqoddu attenti ħafna fil-parlament li mis meta aħna nivvotaw. Grazzi. Grazzi, sena do Signora Meisner. Grazzi. Grazzi kif ġasmajtu dinja din xi ħaġa li ġiet trattata fl-aħħar perjodu leġislattiv ma kienx ta' suċċess u issa fil-Kummissjoni għedna bosta drabi eh, li se tiġi xi tip ta' regolamentazzjoni biex tipprova tottimizza l portijiet Bħala persuna minn naħa ta' fuq tal-Ġermanja u jiena smajt li din ma kienieċ eżattament ħaġa meħtieġa. Jiena nara l-affarijiet mod differenti minn Sur Bladner u Sur eh, Kramer, uh, situazzjoni forsi għax ftit differenti. Kommissjoni edha taħseb dwar eh, zida f-trasport tal-portijiet, ovvjament iva kull eh, portu huwa differenti, iżda eh, u importanti li naraw eżattament jekk kem xaffarijiet li jistgħu jsiru fuq livell Ewropew u jekk naħsbu dwar regoli ġenerali, implementazzjoni fis-sigurtà, investimenti, sigurtà, ta' kompetitività sostenibbli. Naħseb iva hemm aspetti differenti li għan taħt dan. hija situazzjoni li il-Kummissjoni ser tiddefendi ruha fuqha u tajt li hemm ħafna affarijiet li qed isiru fil-portijiet naf li kienet is-sitwazzjoni f'ċertu partijiet u l-Kummissjoni marret tara l-partijiet kellhom bżonn x'emm meħtieġ u kif nistgħu ntejbu situazzjoni tal-partijiet ġewwa l-Ewropa Naħseb id-dispjaċina ħafna situazzjoni aħna fil-Kumitat ta' Trasport li situazzjoni ma kienx dejjem tant ċara fis-Kummissjoni. Ma naħsibx li hija situazzjoni fejn mhux se naslu għal xejn għalija, naħseb li se naslu għal ftehim xi darba, però naħsbu iktar fid-dettall mod tajjeb ħafna palissa edin f'nofs kampanja ta' l-elezzjonijiet u naħseb ikun jagħmel sens li din ipposponiwa għal perjodu leġislattiv li jmiss. U però żgur għandna bżonn nittrattaw din il-kwistjoni ma nistgħux inħallu l-affarijiet hekk pendenti. Grazzi. Mr. Al-Kadrawi, Said. El-Kadrawi. Grazzi, President. Anke fisem il-grupp tiegħi jiena ninaqat mal-proposta tal-kollega Flakenstein. ċoe, illi, eh, illi segwa il-rapport b b'mod eccellenti. Il-Komissjoni għamlet l-izbal li bdiet tart wis. Aħna nafu illi dan huwa dossier delikat, ħafna eh, eh, mm, diġa darbtejn għaddew b'din il-proposta u direttiva mm, mm, ġiet rifjutata fl-2009 minn għalija eh, l-Kummissjoni Umbat għamlet ah, komunikazzjoni li għalet illi għasir żmien eh, se tippreżenta eh, kwistjoni uh, oħra fuq il-għajnuna tal istatu fuq id-dialogu soċjali t biex li għandu jiġi organizzat fuq livell Ewropew u u qabel ma jgħaddu għal proposta l-ġdid, ġdida eh, eh, eh, biex nkunu nistaw, nkunu pozizjoni aħjar biex nanalizzaw din il-proposta. Dan ma wasalx, ma nafux kif aħna sejrin u f'dawn l-aħħar xhur rajna illi l-partijiet ma m'għandhomx xabtit propju jimxu il-qoddim. Hemm ħafna kwistjonijiet illi għadhom pendenti u l-konklużjoni prinċipali hija li huwa diffiċli ħafna għalina niddiskutu u napprovaw direttiva fuq il-portijiet jekk ma jkunniex stampa ġenerali ċara tal-aspetti l-oħra tal-politika tal-portijiet għajnuna tal-istat, konċessjonijiet fejn kienem xi progress, però eh, anki fuq dak li għandu xaqsam ma' libertà ta' organizzazzjoni tal-ħaddima li jaħdmu fil-portijiet. Eh, minar dawn l-elementi u għan u jew diffiċli naslu għal-ftejn. Eh, jekk konna eh, risposti unitama illi fi xar li ġej se jkunna risposti, aħna disposti illi morru naraw jekk din id-direttiva eh, għandix sens u u tistax tagħti kontribuzzjoni pozitiva għall iżvilupp tal-portijiet. Aħna nafu li l-portijiet huma importanti ħafna l-ekonomija u nixtiequ aħna nejnu l-iżvilupp tagħhom ulterjuri, però fiċ ċirkustanzi attuali, eh, meta wieħed is il-kwistjonijiet kollha pendenti u l-żmien limitat li għandna għad dispożizzjon tagħna hija ħaġa eh, eh, tajba illi nisospendu l-proċedura u nistennew dawn ir-risposti qabel ma niddeċidu. Grazzi ħafna. Peress li konna f'korrispondenza ma' rapporter fuq din il-kwistjoni għal xiftit żmien, nafu eh, u għal din ir-raġuni li aħna deċidejna inneħħu l-vot eh, ċani ma nivutawx fuq dan il-punt fuq l-agenda. Meta, meta kif għal Michael u anki Filip appoġġaħ, meta nikkonsidraw il-proposti leġislativi li ġew f'dawn l-aħħar siċur f'dan il-komitat, Hemm lista twila hemm ir-raba pakett tal-ferrovija l-iżvilupp ta' karburanti alternativi najidis e, il-pjanifikazzjoni spazjali marittima, e, e, testing roadworthiness, l-avjazzjoni, id-dritti tal-passiġġier, u issa l-pakket tal-portijiet illi wasal l-inna messaċ li nixtiequ nagħtu lura l-Kummissjoni huwa li wieħed ma jistax eh, eh, jibat regola, ma jistax wieħed jipprogramma eh, leġislazzjoni bħal di direttivi bħal dawn fl-aħħar biċċa fl-aħħar xhur tal-leġislatura. U wieħed jista' rajt l-istess ħaġa fuq is-Single European Sky u anki fuq il-pakket tal-portijiet. Jena nishtiq ngħid illi meta l-ewwel darba ħareġ dan il-pakket tal-portijiet jiena kont għaw għall-ewwel pakket tal-portijiet u u niftakru il-problemi il li kena fi Strasburg minnaħa tal-ħaddima tal-portijiet u kienet eh, eh, it-tini darba li eh, kien li ġi użatu t-tiergas u kelli esperienza tiegħu personali. U dana meta ġi rifjutat l-ewwel darba l-pakket u Mm, fit-tielet pakket ma għamlux ma għalux l-istess eżattament l-istess ħaġa, però kull ma għamlu għamlu għamlu port package minar ma ikunem il-cargo eh, handling. Imma eh, eh, kif nistaw, kif nistaw aħna nleġizlaw fuq pakket tal-portijiet minar ma jkollna il-handling tal-portijiet. U bat kienem min anki li neħu l-piloti, il-dredging, u bekk ma kienix bizzejet eh, għal paket pakket il-trasparenza finanzjarja fi direzzjoni ġenerali fuq dak li ridet li aħna namlu il-Kummissjoni. Għal daqstant, din id-deċizjoni għalina hija opportunità biex nirtiraw dan il-nofs pakket, tax ma jistax ikonna pakket sieħ jekk m'għandniex il-kargo fih. Eh, illi jirtiraw dan il-nofs pakket u jina naprezza illi forsi edin eh, jeħilsuna minn mill-li kunem eh, inkwitiħor fi Strasburgu Palma kena l-darba, imma eh, u ċar li ma kienxem ftejm fost il-membru. Il-punt principali u sur Flakenstein dana għalu ċoħe il-kwistjoni tal-obbligazzjonijiet eh, ta' servizz pubbliku tal ajnuna tal-istat mhuwiex ċar eh, ir-regoli tal-DigiComp eh, f'dan is-settur ma mhuwiex ċar x'għandhom f'moħħom. Kieku jiena jek eh, jek il-president li sejr tira ta' dan il-komitat jishtiq Eh, għal-parlament il-ġdijt huwa illi jiddeċidu u xse xandhom f'moħħom jagħmlu fil-għajnuna tal-istat u fil-kompetizzjoni. U dina hija ħaġa li aħna bħala parlament irridu nifmu b'mod u noqogħdu attenti u kawti. Jiena naħseb illi wara kollox id-deċiżjoni li tieħdet kienet dik tajba u għalhekk aħna ddeċidejna li ma nkomplux f'dan il-mandat u nistennew eh, xieġri mbagħad fil-mandat li mis tal-parlament. Però fil- eh, peress li aħna għedin f'demokrazija u għagġust li il-rappresentant tal-Kummissjoni se għajdinna eżattament eh, kif hija situazzjoni, mela nalli il-mikrofonu lilu. Grazie ħafna, President, Signori nifmu li dinja l-ħar diskussjoni f'din il-proposta, nagħmel xi ftit puntiet. Dawk illi eh, naprezza ix-xogħol tal-kumitat. Jiena nixtieq ngħid illi aħna nifmu perfettament il problemi eh, tal komitat tal trasporti tal trasporti Is-suġġett fi huwa kompless ħafna fi ħafna affarijiet. U għalhekk aħna ma nexxilniex naslu ktar kmini b'din il-proposta. Fl-2007 aħna għamilna soft law bil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Fl-2009 mbagħad il-Kummissjoni kienet differenti u bdejna nanalizzaw x'se jiġri. U u ħadna ftit żmien, għamilna studju eh, attent, għamilna ħafna analiżi, eh, għamilna żjarijiet, tkellimna ma' settur, għamilna konsultazzjonijiet kbar u għalhekk li aħna domna xiftit biex namlu bilanċ bejn dak illi eh, rrit isir fil-miżuri leġislativi soft u mhux soft u fl-2010 mbagħad ħabbarna illi se nimxu l qoddim u bekk aħna narawa bħala l-pass li miss eh, eh, fi proċedura inevitabli. Kienet proposta eh, tan delikata li ma stajniex naġlu aktar mill-li għagġilna. Intkom innotajtu kif ħafna membri seħu, din il-proposta għanda ftit komuni fl-ewwel u t-tieni pakett. Hawnhekk aħna ikkonċentrajna fil-żewġ kwistjonijiet Eh, fejn kien assolutament importanti l-użaw strument leġislativ. Eh, kull eh, l-affarijiet l-oħra kif hemm diskript fil-komunikazzjoni ħallejnihom fidejn is-soft law miżuri ta' appoġġ. Però tridu tifmu illi dina mhijiex inizjattiva irġita mingħajr preparazzjoni, din hija biċċa mill situazzjoni komplessa li aħna bdejna billi niproponu dawn il-miżuri tremendi ta' infrastruttura li jintkom kolla kelkom il-pjaċir u aħna kollha aħna gburin dal fat li aħna uh, Ewropej li ħriġna bil-Trans European Network eh, Guidelines f'din dawn dispozizjoni u għalhekk li aħna mbagħad eh, ħriġna uh, bil-direttiva tal-konċessjonijiet bil dialogu soċjali. Għal daqstant, issa l-biċit kollha tal pazil qegħdin jaslu f'moħħom. Għal daqstant l-aċċess għassu u il-trasparenza finanzjarja kienu l żewġ biċiet li kienu neqsin biex inkunu nistaw naslu għal eh, dak li aħna nixtiequ li nirreġizlaw fuq il-settur daqshekk importanti li huma l-portijiet. U għalhekk aħna id-deċidejna namlu għal proposta anke qegħdin fl-aħħar stadi tal-leġislatura. Anki billi nibnu fuq il-saħħit tal-TEN. Senatu ħafna fondi, 26 eh, biljun, il-pubbliku Ewropew għandu dritt ikun jaf eh, x'inhuma l-kondizzjonijiet illi skontom eh, se dan is-settur se jirċevi dawn il-fondi kollha. Aħna nifmu illi għal xi kwestjonijiet fil-fatt ma kienx hemm biżejjed ħin. Opinjonijiet diverġenti u aħna nifmu perfettament, ipprovajna nalqu fil-żmien ġi adottat minn min dan il-komitat fjannar fuqat ma l-għajnuna tal-istat kellna smih speċjali u nixtieq nirringrazzja l-komitat tal-organizzazzjoni ta' daw f'dan ismih ġi eh, evidenti li hemm ħafna eh, eh toroq x'nistgħu nieħdu. Waħda hija l-ġurisprudenza u l-oħra hija liġijiet speċifiċi. Tiret wahda jgħan nħallu affarijiet jimxu kif e, jimxu. ħaġa wahda hija importanti. Namlu x'namlu, e, e, kwalunkwe triq nażlu, l-iktar ħaġa importanti hija t trasparenza irrit ikonna data bazika fuq in-nefqa. Jekk wieħed irrit ikollu eh, eh, ġurisprudenza dana irid iġi ġudikat bil-fatti. U jekk għandna guidelines dan għandu jkun ibbażat fuq il-fatti u dan ir-regolament eh, fil-għajnuna tal-istat kull ma qed jagħmel huwa qed jagħti mezzi għall-awtoritajiet kollha Eh, eh, xikunu xikunu ekkumiex nazjonali u Ewropej biex ikollom eh, stampa ċara tal-fatti. Jekk wieħed irid joħroġ minn ġo post mallu l ħaġa li jrid jagħmel irid jiftaħ il-bib. U dana huwa għalek illi aħna qed nużaw it-trasparenza biex niftħu l-bib għall-inizjattivi kollha jiġri xieġri għal daqstant plajnuna tal-istat, dan huwa l-ewwel pass assolutament neċessarju. Dan jfisser li ma rridux nistennew sakemm inkunu nafu eh, ir-riżultat eh, ħari ta' proċess komplikatu twil, imma ejja naraw xinu ma l possibilitajt li għandna f'idejna attualment. Entkom tkellimtu fuq il-kwestjonarju. Il-kwestjonarju bat issa imħabba fil- Eh, fatti li kienem ħafna notifika, notifiki li rċevit il-Kommissjoni. U din hija l-unika raġuni illi għamilna dan il-kwestjonarju. U anki għaliex is-settur eh, kien qed jinsisti biex noħorġu guidelines u naturalment qabel ma noħorġu b'xi ħaġa rridu naraw x'inhu mal-fatti. U għalhekk batna l-kwestjonarju issa. Intkom qed tgħidu li l-mument mhuwiex tajjeb, imma aħna nistgħu ngħidu li huwa naturali biss li nagħmlu issa. Eh, intkom titolbu li l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa, ma l-Kummissjoni trid tkun taf x'inhu mal-fatti għaliex irid nagħmlhom l-affarijiet u fuq liema bażi. L-iktar parti pozittiva ta' din id-diskussjoni hija illi jiena naħseb li dan il-Parlament attwali u nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-Kumitat tagħkom u r-rapporter ta' soluzzjonijiet għal xuħut mill-kwistjonijiet li intkom identifikajtu b'mod ċar fir-regolament. Forsi ħafna affarijiet ma kienux ċari, forsi aħna kellna intenzjonijiet

u kena idejat illi kienu għati fistru ċerti affarijiet u il-ħidma ta' komiċċarat ħafna kwistjonijiet u rapporter fl-introduzzjoni tiegħu ħanota ta' dawn il-punti kollha iċċara kwistjonijiet bħal trasparenza, il-kwistjonijiet eh, eh, tal-ħlas, eh, supervizjoni, tnaqqis tal-pis amministrativ, dawn il-kwistjonijiet kollha ġew iċċarati u jekk aħna kieku aħna inkomplu bħalissa kieku aħna nimxu b'din l-inizjattiva se naslu għal riżultati tajbin ħafna. Bla dubju, għan se suġġet eh, interessanti xna xniddibattu mal-parlament li ġej tistaw tiżguraw li kummissjoni se zom dak li għanda eh, eh, il kizbit li għanna sissa aħna entuzjasti li naraw x'se jkun l-approċ li mis li se jieħu l-parlament fil-leġislatura ġdida tant il-kollegi fil-konsil edin ikomplu jeżaminaw il-proposta u nista nizgurakom illi eh, edin E, jikkonsidraw anki l-ħidma li qed issir f'dan il-kumitat għal daqstant meta nerġgħu niġu lura l-Parlament li mis nittama illi e, jista' jkollna test tajjeb anki minnaħa tal-Kunsil biex inkunu nistaw naħdmu flimkien lejn soluzzjoni ftehim e, bla u f'din il-proposta li ġiet appoġġata mill-maġġoranza ta' dawk illi tkellmu llum. Grazzi, President. is Flakenstein. President, se nitkellem fil-qosor. Għaliex għal ħafna eh, eh, fuq ħafna punti hemm ftehim. Jiena għal din raġuni jiena ċertu koll li fil-leġislatura ġdida aħna maħniex se nibdew eh, mill-ġdid. Anzi, se nkomplu minn fejn isnaħallu issa. U t-tini punt anki biex dana jidħol fil-minutes, e nishtiq najt li dak li kont qed ngħid titilu huwa marbut mill-qrib ma dak li diġà ftemna mal-kollega Komunzakis. Nixtieq nixtieq inti daqatita peress li huwa anki huwa soċjal demokratiku. Grazzi. Mela ħudu nota Eh, meta se jkun il-vot, bus se jkun hemm vot fuq dan il-punt, mela din hija l-aħħar li simgħu fuq din il-kwistjoni. Issa nidħlu in kamera biex nitkellmu biex, dawk li mhux suppost edinaw joħorġu u inkomplu bil-feedback ta' trialogu.